li xaqsam l adozzjonijiet u għallura dawk il-nomini jiġu adottati. Issa naġġorna l-għada il-21 fid-disa, mid-disa sassija un bat mit-tlieta sal-5 ta' filaxija. L-agenda ġiet publikata fl-agenda din is-sessjoni fuq l-internet. Nirringrazzjakom u issa is-seduta hija maluqa.